25 u 26 ta' ġunju. Aħna mux senna dwar proċedura kaċ għaj wara dibattitu imma ħana ċettaw karta blu. Issa senna di il-mikrofonu l senjura Kalina Lukoċevika, il-Konsil. President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Qabel ma naddi għal dan il-punt fuq l-agenda nixxi ngħidilkom li dinja l-aħħar sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew taħt il-Presidenza Latvjana u aħna t niċċelebraw jum vera importanti fil-Latvja llum eh, Għalek sabiex nonara dan il-jum eh, favorissajf jiena se nitkellem fil-Ladvijan. U iva, importanti li kunem partiċipazzjoni fil-plenarja dwar it-ħejja ta' dan din il-laqa ferm importanti ġifiri il-Kunsill Ewropew u din laqa vera importanti sabiex nikonkludu semestru Ewropew. Dwar l-agenda tal-Kunsill Ewropew u l-agenda waħda mimlija daqs bajda, il-kapiet ta' statu ta' gvern, dan ħajjiddeċidu fuq il-migrazzjoni, kwistjonijiet ta' sigurtà u governanza ekonomika. Għabem il naddi fiktar dettal nixtieq ninformakom jiena dwar il-laqa informali tal-Kapita Statu tal-Gvern taż-żona Ouro fuq inizjattiva tas Sur Task lan kien li namlu eh, l-għada tal-Greċa iktar ċara. Kienem skambju ta' femmijiet fuq din l-għada u iddiskutaw u kol progress fin negozjati bejn il-Greċja u l-kredituri internazjonali. Permezz ta' din il-laqa l-President Tusk xta' ibiddel id-xta' ibiddel il-, il daw li s-sotlu tefa' fuq dawn il-negozjati ġifiri xtaqt jati il-negozjati daw il pozitif U narrit it-tnejn President Tusk konformita mal-linja ta' dawk li selfu fuq livell eh, internazzjonali il-ftejm il-ġdijt huwa pastajab fid direzzjoni tajba. Il-Prim Ministru Cypress u dawk li selfu fuq livell internazzjonali qed fl flimkien ħalli l-lejla waqt il-laqa tal-Eurogroup jinkisbu r-riżultati ħalli finalizzaw l-elementi li qed jifdel fil-pjan ta' riforma li mbagħad pjan li jista' jiġi prezentat lill-Kapita ta' stazzu ta' gvern għada. Membri Anorevoli, jekk imorru lura l-aġenda tal-Kunsill Ewropew nixtieq nibda billi nitkellem dwar immigrazzjoni. Iva nitkellmu dwar kwistjoni vera importanti, naħseb liktar kwistjoni importanti li ħat tiġi diskussa għada. Kif nafu, diġa f'April tal-2015, il-Kunsill Ewropew adotta deċiżjoni fuq miżuri straordinari sabiex ma jipermettux iktar imwiet fil-baħar u sabiex jisibu mezzi ġodda dwar kif jistgħu jaħdmu jġildu kontra l-kontrabandisti. Hemm ħafna fil-Parlament Ewropew konsidraw li r-riżultati tal-Kunsill Ewropew ma tantx kienu biżejjed. Diġà nixtieq ngħid li iva ma, ma kienx ix-xogħol tal-Kunsill Ewropew sabiex isolvu il-problemi il kollha li għandhom x'jaqsmu mal-migrazzjoni għalhekk m'hemmx soluzzjonijiet vera veloċi li nistaw insibu eh, soluzzjonijiet nistaw insibu għan biss bi approċ bilanċjatu olistiku li jiġi implementat pass pass. Id-diskussjonijiet li ħaj għada fil-Kunsill Ewropew dan ħajkun il-pass li jmiss fl-implementazzjoni ta' dan l-approċ fil-ftit xhur li għaddew minn meta sert il-laqa ta' l kunsill Ewropew ta' April Kien hemm kontribuzzjonijiet eh, sabiex eh, tinstab eh, soluzzjoni il-Presidenza, il-Kummissjoni u l-IES e resqu roadmap lill president tal-Kunsil sabiex jiġu implementati deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Kunsil ta' April. Il-Kummissjoni publikat rapport fuq il-programm Ewropew fil-qasam tal-migrazzjoni. Il-Kunsil diġà beda minnu fih jaħdem fuq kwistjonijiet differenti kif ukoll kwistjonijiet differenti sabiex ikun hemm l-implementazzjoni tal-elementi tal-programm ta' migrazzjoni. Għada il-Kunsil Ewropew se jagħti attenzjoni partikolari li tliet elementi ta' din il-politika l-ewwel qabel kollox riallokazzjoni, e riintegrazzjoni, ir-ritorn u r-riammissjoni u mbagħad il-kooperazzjoni mal-pajjiżi li jospitaw u il-pajzi ta' oriġinu u ta' transitu. Dawn huma elementi li għandhom rabta bejnietkom u ħajpermettu li ikun hemm il-ħarsin għal dawk li jeħtieġu din il-protezzjoni. Imma f'xorta waħda dan mhux jkun biżejjed irridu jimxu eat feet ma' sistema effiċjenti tar-ritorn ta' migranti illegali. Iva mhux segret li bħalissa qed isiru diskussjonijiet vera diffiċli fil-Kummissjoni fuq ir-relakazzjoni tar-refuġati. Il-bieraħ id-diskussjoni li saret waqt il-Konsil dwar l-affarijiet ġenerali, diskussjoni u rrit li hemm bżonn li tinstab soluzzjoni għall sfidi migratorji rrit jinkiseb bilanċ bejn is-solidarjetà u responsabilità li jagħmlu parti importanti tal-politika ta' migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministri u raw li hemm bżonn ta' solidarjetà sabiex eh, tinstab soluzzjoni huwa mifhum li għandna bżonn mekkaniżmu xira li se jippermettilna nwieġbu għal din is-sitwazzjoni ferm straordinarja u li se tagħti wkoll għajnuna lil pajjiżi li qed l-ewwel li jiltaqgħu ma' din il-problema u fl-istess jien irridu nsibu soluzzjonijiet politiċi importanti hemm femmid differenti fost l-istati membri dwar kif l-Unjoni Ewropea għandha bżonn twieġeb għal dawn il-kwistjonijiet u x'għandu jkun ir-rwol ta' kull stat membru individwali u għalhekk il-Kunsill Ewropew vera jrid ikun involut u informat dwar id-deċiżjonijiet li jmiss. Din il-kwistjoni ta' migrazzjoni hija kwistjoni ferm sensittiva dan qed jitlob approċċ bilanċjat u ma jistgħux jinsabu soluzzjonijiet ta' malajr. Ftit informazzjoni irċevejt eh, din l-informazzjoni li eh, l-Ungerija unilateralment eh, ħaj jieqaf mill-li applika il-sistema ta' Dublin din il-ħaġa mhux taħdem imma tajjeb huwa biss jekk naħdmu flimkien nistgħu nsibu soluzzjoni għall isfidi attwali ma kif diġà semmejtilkom l-iktar importanti huwa approċċ olistiku, xi ħaġa li tiġi implementata fil-prattika u dan jagħti l-approċċ meħtieġ fuq meda qasira kif ukoll twila ta' żmien. Nistgħu naraw diġà minn issa li l-isfidi migratorji ħaj jibqgħu fuq l-aġenda tagħna għal perjodu twil ta' żmien u se Il-ħidma intensiva se tkompli wkoll wara il-Kunsill Ewropew. Membri onorevoli, il-punt li jmiss fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew dan il-punt huwa dwar l-isfidi tas-sigurtà. Il- sigurtà interna u esterna ta' tjafna sfidi l-Unjoni Ewropea, l-Ewropa u d-dinja nbidlu ħafna dan l-aħħar u qed eh, ngħixu fi sitwazzjoni ġeopolitika vera diffiċli. Il-Kunsill Ewropew se jistudja x-xogħol li qed isir fil-qasam tas-sigurtà interna. Waqt il-Presidenza Latvijana l-Kunsill ħadem ħafna sabiex jisaxħaħ is-sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Fis-16 ta' Ġunju il-Kunsill ikkonferma u approva l-istrateġija imġedda dwar is-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea. U eh, kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropo ġiet konsidrata aħna għamilna ħafna progress fuq qatt ta' kwistjonijiet li jkun hemm iktar skambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri mill-ewwel tal-Lulju ta' din is-sena it-taqsima Ewropea dwar ir-rapporti li jisiru fuq il-kontenut online tibda xogħlu imma rridu aħna nkomplu u nisuktaw bil-ħidma tagħna sabiex ikun hemm iktar kontrolli ta' sigurtà fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea rridu wkoll naħdmu fuq id-direttiva tal-PNR u aħna qed insaqsu l-Kunsill eh, li qed saqsi l-Parlament Ewropew sa biex jerġgħu jinbdew it-trialogi. Bħal kwistjoni dwar il-migrazzjoni, il-Presidenza fl-imkien ma li jes ħiet u se tressaq konsill Ewropew rapport dwar xar fil-ġlida kontra terrorizmu waqt li qed nitkellmu dwar l-aspetti esterni l-Kunsill Ewropew se jorganizza diskussjoni wkoll fuq is-CFS e is-CS CFSDP u se u koll nitkellmu dwar il konsil ta' Deċembru se jkun hemm diskussjonijiet li ħaj konsidraw l-isfidi tas-sigurtà aħna wkoll bilna li se nibdew Uniform Med fil-Mediterran operattiv ġi ta' CSDP u rridu aħna strateġija ġdida lek il-Konsil Ewropew se jitlob lir rappreżentant Oli ħalit ħejji strateġija. U aħna saqsu ukoll il-rappreżentant Oli sabiex tmexxi x-xogħol fuq eh, u sabiex tejju kol komunikazzjoni strateġika importanti u koll li niġildu kontra il-kampanji ta' informazzjoni ħażina minn partijiet terzi. Id-diskussjonijiet komplew il-bira fil-Kunsil GAC sabiex nkomplu naħdmu fuq komunikazzjoni strateġika. Rajna li rridu naħdmu flimkien sabiex aħna niġildu kontra tedidiet ibridi għalhekk aħna vera nirrikonoxxu b'mod pożittiv id-deċiżjoni ta' 18 Mejju tal-GAK sabiex inħejju aħna suġġerimenti dwar kif nistgħu aħna natmu kontra dawn it-teddidiet ibridi u li inħejju suġġerimenti sal-aħħar ta' din is-sena aħna tnistennew li l-Kunsill Ewropew jitlob ukoll għall-użu ta' strumenti ġodda Ewropej. U bħala l-Presidenza aħna tnistennew li dawn il-kwistjonijiet ħajibqgħu fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew ħajamlu hekk b'bażi regolari membri onorevoli. Ovvjament, did-darba l-aġenda ħat inkludi kwistjonijiet relatati mal-ekonomija. L-indikaturi ekonomiċi qed juru li s-sitwazzjoni qed titjib u huwa mistenni li l-ekonomija ħad tikber bi 1.8% u s-sena d-dieħla l rkupru ħajjasal sa 2.1%. Il-livelli ta' ta' dawna qed jonqsu ix xejrit pożittivi qed narawhom minħabba fatturi esterni, politiki li qed jiġu implementati ma dan huwa bidu biss irridu aħna nadmu ħafna għalli bekk il-tkabir ikun sostenibbli fuq medda twila ta' żmien fil-ċiklu ta' koordinazzjoni annwali tal-politika u s sermestru Europa li għadu kif intemm it-tlet prioritajiet kienu li nipromuovu l-investimenti, li nimplementaw ir-riformi strutturali u li nippermettu koll li kolna politika fiskali pro li timxi bil-galbu u kull statu membru għandu rekomandazzjoni għal kull pajis individuali dana ġi adottat il-bira u se jiġi approvat fil-Kunsil Ewropew. Saprot ka ir kāds problēmas ar tulkojumu, bet kas noteikt arī tiks atrisināts. Hemm problema teknika, sfortunatament. No, no,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 Godate deputati. Membri onorevoli, kif diġa tilkom, fettilkom diġa fil-qassam tal-governanza ekonomika. Priorità tal-presidenza latvjana kienet li jkun hemm implementazzjoni pozitiva tas semestru Ewropew fil-formula mtejba tiegħu. Il-analiżi għal kull pajjiż individwali eh, ġiet pubblikata fil-bidu ta' din is-sena u tajna iktar attenzjoni eh, lil dawn rekomendazzjonijiet tal kull pajjiż individwali bekk qed nippromovu l-implementazzjoni tar-riformi strutturali. Dawn ir-riformi huma importanti sabiex aħna ntejbu l-kompetittività Ewropea kif ukoll l-irkupru ta' l-ekonomija fl-Ewropa. Il-Presidenza Latvijana tat bażi tajba għal diskussjonijiet regolari fuq ir-riformi strutturali l-iktar importanti u l-Kunsill ħadem ħafna sabiex ikunem prekondizzjonijiet ta' tkabbir ekonomiku sostenibli fuq medda twila ta' żmien. Ħansem ftit eh, riformi fi perjodu vera qasir aħna irnexxilna naħdmu fuq il-Fond Strateġiku ta' Investiment Ewropew vera nixtieq nirringrazzja eh, minn qalbi l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea l-ħidma tagħhom, ħidma li se twassal għal vot vera pożittiv il-lejla. It-tieni il-Kunsill u dawn is-sitt xhur dan ħafna attenzjoni għal l-użu tal-potenzjal ta' suq uniku kif ukoll sabiex innaqsu l-ostakli u l-prioritajiet ta' suq uniku digitali. Aħna nafu li jekk ma nadattawx ruħna għall isfidi ta' l-era digitali aħna se nitilfu mill impiegu tkabbir fil-qasam tal-kompetitività e teknoloġija digitali ta' qed taqdir rwol importanti fl-innovazzjoni tkabir ekonomiku u l-Ministri tal-GAK ħaddu nagħtu nadnan għalhekk jekk aħna nikkonsidraw eh, l-istrateġija tal kummissjoni dwar is-suq uniku diġitali, il-Kunsill Ewropew se jagħti attenzjoni partikolari l dawn il-kwistjonijiet u dan ħaj jkopri ħafna affarijiet. Aħna qed nistennew li l-Kunsill Ewropew jixpruna ħafna iktar il-konklużjoni tal-atti legali l-iktar importanti għal konklużjoni ta' suq uniku di presidenza Latvjana tagħmel l mutaħsa biex jinkiseb il-progress fuq il-regolament fuq il-protezzjoni ta' data il-suq ta' telekomunikazzjoni kif ukoll id-direttivi dwar is-sigurtà u telekomunikazzjoni u ovvjament il-Kunsill Ewropew se jagħti attenzjoni partikolari lil konklużjoni tal-Unjoni Monetarja Ekonomika Ewropea f'Ġunju fil-21 ta' Ġunju ġi publikat rapport u l-Kunsill Ewropew se jkollu l-ewwel dibattitu fuq dan ir-rapport u waqt il-Presidenza tal-Lussemburgu se jitkompla xogħol fuq dawn il-kwistjonijiet fil-format kollha tal-Kunsill. Ir-rapport dana jagħti rekomendazzjoni differenti dwar kif l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tista' tiġi ġestita bla ħjar mod u għada l-kapita statut tal-gvern ħaj jiddiskutu dan il-punt u ma nixtieqx jiena nantiċipa dak li huma se jiddiskutu għada imma fil-fema tiegħi hemm ħafna dejjat vera tajbin li hemm sabiex l-EMU jissir iktar sostenibli sabiex nifinalizzaw l-istrutturi fuq medda twila ta' żmien. Irid isir ħafna xogħol sabiex nippromovu l-konverġenza, id-differenzi fost l-istati membri taż-żona euro dan issa jkun ta' tedida għal futur tal-Unjoni Ewropea. Membri onorevoli kif sostoraw li din l-agenda tal-Kunsill Ewropew fi ħafna affarijiet importanti u attwali jiena lesta li nisma' l-kummenti tagħkom, l-opinjoni tagħkom u jiena wkoll ħerqana li ħassir diskussjoni ferm interessanti grazzi. Il-Konsilju ora. Grazzi ħafna lil presidenza tal-Kunsill issa ngħaddi l-kelma lil Kummissarju Franz Timmermans. Signora Segretario da Stato, eh, Signori deputati, meta il-President Juncker indirizza dan il-Parlament fil-15 ta' Lulju tas sena li għaddiet, għalilkom li l-ewwel missjoni tiegħu kienet li jirġoħlo eh, il-pontijiet fl-Ewropa. Fil-fatt il-bini ta' pontijiet eh, fl-Ewropa u l-lin eh, hija waħda mill-ewwel karigi inkarigi tagħna u Għalhekk eh, dan eh, u għaddak il qed nippruvaw nagħmlu eh, għal Greċja. Prezentement, miex xaġa li għamenni issa le, imma l-axħar ġimat, l axħar xur, dak li għamilna, bdejna pontijiet mal-Greċja. Aħna mux għedina biex niskludu ma biex ninkludu eh, u li nibqaw fi dialogu permanenti imsejjes fuq eh, nifmu l-liħor u rispett reċiproku biex u xejna. Dan mux dejjem faċli, dina miex, xie xmare u bahar minajra eh, taqlib. Le, sfidi ma rridu nsibu ftehim, ftehim din il-ġimgħa fuq il-Greċja il-ħin. Tjafas jafas u rridu mmorru dritt għallajn ma nistawx nibqgħu intawlu hemm eżeġenza biex inwieġbu għall-istennijiet tal-Griegi il qtibat u u fihom illi l-President Juncker u aħna naħsbu aħna t-naħdmu għalihom biex nġildu kontra il- għat kontra mm, il prekarjetà soċjali u biex ikonna mm, soċjetà u ekonomija soda għalihom u koll il-gvern Grek, l-Eurogrupp, il-Fond Monetarju Internazjonali, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-koll rridu nimpenjaw ruħna biex il-Greċja tagħti bidu ġdid eh, li xogħol li tkabir u l-investiment grazzi permezz ta' riformi imma wkoll permezz tal-Fond Ewropew. mil moment eh, fejn ikun hemm il kundizzjonijiet kollha biex jintlaħaq ftehim il-Kummissjoni lesta illi tattivam jew nkella tattiva mill-ġdid 35 eh, biljun mill-budget Ewropew biex tappoġġa lil Greċja il-President Juncker ħajproponi proposti, ħajresaq proposti um, biex kun fondi strutturali u investimenti Ewropej u jimmobilizza somom gbar biex jinvesti fl-ekonomija reali. Huwa permezz ta' sforzi konġunti biss li nistgħu nilħu il-bil ta' pal kulħadd u aħna fiduċużi li dan ħajkun il-każ fl-eżitu eh, tal-Kunsill tal-Summit Ewropew illi ħaj sir għadaw bitada. Nasab dan l wertet illi ninvestu l-enerġija tagħna fih għal dawn il-jumejn il-ġejjin. Nindirizza il-kustjoni tal-migrazzjoni, il-Kunsill tkellem dwar li li jekk rridu nitkellmu fuq solidarjetà Ewropea, allura rridu inqajmu dan is-suġġett tal-migrazzjoni xi kultant eh, nistaġbu ma faċilita' ċertu stati membri eh, jitolbu eh, solidarjetà imma juqoddu l lura meta s-solidarjetà tiġi mitluba lilhom. Aħna nasib il-koll naqblu li huwa bżonn urġenti li nindirizzaw din ir-realtà illi il-kollet qed naffaċċjaw b'xi mod jew ieħor. Ma kulħadd, kulħadd irid ħabbat wiċċu ma' din il-ħaġa illum jew għadha. U eh, eh, tajjeb eh, li nejda l-urġenza issa hija li niftiemu biex naraw naqra isir biex is-solidarjetà Ewropea ma tkunx xi kelma sabiħa jew inkellam mm, sempliċement biki wara kull traċedja le, imma li nibqgħu fidili mm, lejn il-valuri u l-interessi tagħna. Il-minuta silenzju fil-Kunsill Ewropew ma, ma tridx tiġi segwita biktar u iktar silenzju meta rridu eh, nagħtu tweġibiet dak li rridu nagħmlu huwa li natu idejna għal dawk li ħallu pajizom imġarrad bil-konflitt u bil-ġliet u fl-axar mill-axar natu għom dak illi jistoqilom dak li għandhom dritt għalih. Jena kwestjoni ta' rispet għal dinjeta ta' dak illi jkun. Nishtiq unuru solidarieta u wkoll lejn dawk l-istati membri li għetibatu partikolarment il-pressjoni migratorja qed nitkellmu dwar l-Italja u l-Greċja, ta' jista' jkunu pajjiżi oħra f'kull kas ta' mekanizmu ta' solidarieta naseb irridu dejjem naġixxu malajr u naġixxu fl-imkien mhux wieħed kontra l-ieħor. Irridu naġixxu illum mhux għada l xejn nies għadhom qed imutu fil-Mediterran. Hemm ma noqdux induru mal-lewża. Mhux qed nitkellmu dwar kwoti, meta nitkellmu dwar il-bnedmin qed nitkellmu dwar ridistribuzzjoni. Ġifiri mhux qed nitkellmu sempliċement fuq kwota ta' kif jitqassam id-dritt tal azil bejn l-istati membri. Il-koll għandna obbligu ta' solidarieta. Il-President Juncker ġifiri, ħakun ta' sew sod biex jiddefendi il-proposta dwar um, um, riammissjoni u ridistribuzzjoni l-li dan joħloq eh, bilanċ bejn solidarjetà u responsabilità. Lebda, lebda stat membru ma ressa proposta aħjar. Aħna, għadna, għal darba tnejn lieta illi ma redux eh, dak illi jatres u għadnilom isma resqon alternativa u jena unek nishtiq ninsisti eh, id-qassim bejn l-istati membri rrit isir mod effettiv illa li l-esperienza dirrawrietna illi jekk din nħalluha għabbażi volontarja dan mhux jaħdem Allura rridu eh, naqblu minissa tal-aħħar tal-ulju fuq eh, kif l-affarijiet ħaħdmu fil-prattika għal sistema solidari u ġusta kemm jista' jkun malajra L-ispejjeż tal-nazzjoni tagħna ħajkunu eh, fermu ferm ikbar għalina u għal dawn in-nies. Allura ma nistgħux nibqgħu maqsuma, irridu nkunu solidari, il għaliex jekk ma niġux issa allura nkunu qed niġħdu il-valuri li aħna għandna tant tal-qalbna. aħna nafu tajjeb eh, li hemm eh, pajjiżi li għandhom opt-in oħrajn opt-out eh, imma naħseb illi meta nagħtu l-appoġġ tagħna lil dawk li narabli nkunu ħafna iktar kredibbli u jiena nixtieq nifraħ li l-Irlanda in-Norveġa l-Iżlanda u l ixtenxajn il-koll iddeċidew illi jipparteċipaw f'dan l-eżerċizzju ta' rikolizzazzjoni. U hemm ukoll nitlob illi oħrajn jieħdu l-ispirazzjoni minnhom dawk kollha li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali rridu nħarsuhom u eh, dawk kollha illi m'għandhom l-ebda dritt jew kellha bżonn ta' ħarsin internazzjonali allura iva dawn eh, nirritornawhom lura f'pajjiżhom eh, hawnhekk qed nitkellmu dwar il-politika ta' ritornu ta' riammissjoni importanti illi l-appoġġ tan-nies tagħna għal politika migratorja Naħseb eh, il-kredibilità tonqos meta jkun hemm eh, l-abbużi ġifieri jemmek, iva, importanti eh, illi nindirizzaw anki din ir-realtà din il-naħa l-oħra tal-minuta. Allura kif ħan iġġieldu il sintomi ta' kriżi u nindirizzaw il kawzi Għed nitkelmu dwar l-instabilità, l-gwerra, l-faqar, bżiet nsemmi l-Iraq, eh, l-Libja, l-Sirja u postijiet oħra fl-Afrika. Naħseb hawnhekk għal darba irridu nibnu pontijiet, eh, responsabilità maqsuma iktar kooperazzjoni mal-imsieħb Afrikani u akkosta kollox eh, irridu nżidu il-flus għall-izvilup. Importanti li ikon 0.7 fil-mija, mux għada, mux sanohra le, issa. Fuq id-difiza. Fil-waqt li eh, l-Ukrajina u Sirja biex ma semmix eh, l-Afrika ta' fuq u pajizi oħra, naħseb li l-viċinat tagħna huwa dejjem u iktar eh, instabli. U allura ma rridux nkunu subajna f'ħalqna u naħsbu illi aħna fl-Ewropa biss soft power. M'hemmx soft power sostenibli jekk ma jkunx hemm hard power, irid tkun hemm politika ta' divisa integrata. Għal hawnhekk għal darba ħna fuq kredibilità, ma naħsibx li ħanibnu arma ta' Ewropea mill-lum għada, dan huwa proġett eh, li kena deġa fl-modi, proġett fuq tul ta' żmien. Ma u ukoll li il-proġett tagħna jkun kontra dak tan NATO, le rridu kunu msieħba, naħdmu fl-imkien u nkunu f'sintonija. Dak li għandna bżonn fuq id-difiża huwa tisħiħ kif deġa għandna fit-trattat ta' lisbona Irridu naħdmu iktar flimkien biex inaxxinna iktar u neqrdu diviżjonijiet nazzjonali. Iktar minn 80% ta' tamir ta' difiża sfortunatament għadhom nefqa nazzjonali. Iġifieri, għal raġunijiet budġetarji irridu u koll il-pontijiet biex ikonna suq difiża biex ninvestu fir riċerka u l-innovazzjoni u inwieġbu kif suppost għal dawn l sfid komuni. Fl-aħħar, u mhux l-inqas irridu nibnu pontijiet għal ġejjeni permezz tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja billi inħarsu is-suq waħdini Il-kriżu rietna illi l-Ewropa tħarisna, tatna l-istabilità mingħajr l-Euro kieku kien ikonna ngħaddu minn żminijiet koroħ, pereżempju l-egoizmi nazzjonali eh, illi ehm, li nibtu imma insomma l-euro ma taqax mis-sema fl-aħħar mill-aħħar din titlob illi aħna nkunu kredibbli fil-politika li nfasslu li konna tkabbir ekonomiku sostenibli suq kompetittiv għas-servizz ehm, tal-xol u l prosperita ta' ċittadini tana. U jena nifem eh, u etnara rajt li ehm, traduzzjoni bl-Inglisi hija tajba eh, il-President Juncker fl-imkien ma' prezidenti l-oħra fostom il-president Schulz raw li tiġi eh, kopluta din, din il-roadmap ċertu eh, miżuri illi qed jiġu proposti jridu nimplementaw mill-aktar fis possibbli. L-ewwel miżuri jridu jitnedew mill-istituzzjonijiet mill mm, millu li jistaxa dan il-rapport l-ewel qabel kollox xofri direzzjoni ċara għal ċittadini u l-operaturi ekonomiċi u jgħin biex terġa' tinkiseb fiduċa fil-minuta fil-munita waħdejna il-fatt issa illi mill-kliem naddu għal pratiku eh, se jesruħu fu eh, mekkanizmi biex ikonna kompetitività, konverġenza, politika budġetarja responsabbli it-tisħiħ ta' responsabilità demokratika għal Unjoni Ekonomika u Monetarja. It-tieni fażi mbagħad tippermetti n-nazzjonijiet usa ikbar biex ikun hemm ukoll eżiġenzi iktar vinkolanti u illi imorru lil mid-żona euro. Jekk alla jrid dan joffri qafas għafas stabli mux bis għal dawk li huma membri imma wkoll għal dawk li u jissiħbu li konna ambjent stabli u li rawam il-fiduċja u tajjeb għalhekk irid konna unjoni monetarja budġetarja imma naseb fl-aħħar mill-aħħar dan mhuwiex fini fih innifsu imma huwa bitweġiba għall sfidi dinija u bitwaġiba u koll l istennijiet ta' ċittadini tagħna. L-Ewropa ma tillimitax ruħ għal pajjiżi li nafu, le, imma hija lilin tmur lilin minn hemmhekk. Grazzi ħafna, Sur President, permetti li nagħlaq bil-lingwa tiegħi illum fl-Olanda kantant ta' sew famuż miet til U fl-axar ta' diskors tijaj nishtiq eh, nikwota li l eh, naħseb id hija l-iktar eh, kotazzjoni famuża tiegħu li tassew toqgħod l kunsill U naħseb żgur li l-messaġġ ħajadi. Kulħadd huwa ċittadin tad-dinja u d-dinja hija ta' kulħadd, ġvera, grazzi. A nome del gruppo del partito... Fissem il-PPE, naddi il kelma l-Onorevoli Weber. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Vice President, Kommissjoni u rappresentanti tal-Konsil, jiena nishtiq nifoka fuq żewġ punti li ser ikunu fuq l-agenda ta' din il-laqa tal-Konsil Ewropew. L-ewwel, żona eh, euro u l-komunità komuni eh, billi nifukaw fuq il-Greċja. Il-Greċja trid tibqa' fiż-żona euro, aħna nifmu din is-sitwazzjoni, però hemm bżonn li jittieħdu xi ftit deċiżjonijiet diffiċli fi ftit ġranet għal din ir-raġuni eh, sur Jean-Claude Juncker għandu l-appoġġ kollu tagħna fil-ġranet eh, diffiċli illi ġejjin din id-diffikultà hija xi ħaġa li esperjenzajna dan l-aħħar. Rajnija din id-diffikultà f'diversi pajjiżi bħal Irlanda, l-Portugal u Ċipru illi kienu involuti f'diversi pro programmi ta' bailout u li jirnexxilhom joħorġu mis-sitwazzjoni diffiċli li huma kienu fihom. Nixtieq nitkellem ukoll dwar il-fatt li nħela ħafna ħin, ħafna laqat eh, ta' konsulenti tekniċi li saru f'dawn l-aħħar xhur. Iżda dak iż-żmien naħseb illi ntilef inħela għaliex il-gvern Grek ma rnexilux ipoġġi ċerta proposti għaqlin u uh, dimna, pero sa fl-axħar għana test li jagħmel ħafna sens u dimna. Jekk inħarsu lura lej dawn il-ħames xhur ta' governanza komunista fil-Greċja nistgħu naraw għal xi xir nexxilna naslu. Il-tmexxija Grega uh, qalet illi irnexxilna, irnexxila toħroġ il-Greċa il minn dik is-sitwazzjoni ta' kważi falliment. Uh, eh, pero fil-verità issa hemm deficit, deficit uh, eh, fil-Greċja fil u dak it-tkabbir żgħir żgħir li rajna fil-Greċja minkejja il-problemi li kien hemm issa uh, forsi għal xi ftit żmien għamel kien ta' vantaġġ, pero issa il-Greċja mill-ġdid tinsab f'pożizzjoni ta' falliment. Il-banek mhux qed eh, sawru fiduċja fiċ-ċittadini u għal darboħra il-fiduċi sejrin, il-figuri juruna l-affarijiet sejrin għall-ar il-wen ah. nżammux u il-gvern komunista komplejt fa' situazzjoni tal-Greċa aktar lura. Eżis kollegi, issa daku dak li nistaw nejdu fuq dawn il-ħames xhur illi għaddew, ħames xhur ta' tmexxija tal Tsipras. Ta Madana kollu aħna qed nibqgħu nagħmlu l-almu tagħna eh, biex noħorġu l greċja mis-sitwazzjoni fallimentari tagħha. Hemm bżonn ta' pjan biex il greċja toħroġ minn din is-sitwazzjoni għal din ir-raġuni aħna qed eh, ninsistu sabiex jiġi implementat programm li permetti lil Greċċa illi ikolla eh, tiprofti perspettiva ħjar li ċittadini tagħha u aħna nemnu illi fateni il-proposti iridu jitxaqalqu, jitħeffu sabiex l-affarijiet jitjiebu, ser ikun hemm bżonn ta' maġġoranza parlamentari sabiex dawn il-pjanijiet jiġu approvati. Din mhix kwistjoni li torbot biss ma' l ma' Sur Varoufakis. Torbot ma' aktar persuni wkoll. Aħna fil-grupp tagħna spiss inħossuna frustrati meta nitkellmu mal-kollegi Grigi tagħna, ma' dan aħna ser ikunu qed nappoġġaw lil Greċja sabiex tibqa' fiż-żona euro. Iċ-ċittadini mumiex ħatja. ċittadini Gregi f'dawn l-aħħar ġemat anzi ipprotestaw sabiex juru jisemmaw leħnu leħinom illi jixtiequ lil Greċja tibqa' fiż-żona euro. Sur President nixtieq nitratta wkoll xi kwistjonijiet oħra bħal pereżempju il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ser tiġi trattata fil-Kunsill Ewropew. Aħna rridu nipprovdu ħarsin lil dawk il-persuni li jiġu fl-Ewropa, ir-refuġġati Sirjani illi jaslu fl-Ewropa wkoll. Kien hemm diversi proposti li saru u ejja ma ninsawx li dawn il-persuni qed jaffaċċaw vjaġġ daqshekk perikolus mhux ta' xejn b'xejn iżda għaliex ma jkollhomx alternattiva oħra. Il-grupp politiku tagħna jemmen ukoll illi jekk rridu nħarsu l-soċjetà tagħna, rridu nippruvaw nevitaw użu ħażin jew abbuż tas-sistema u jekk joħroġ il żewġ terzi ta' rikjedenti azil mhumiex ġustifikati, talba tagħhom mhijiex ġustifikata, allura rridu nirranġaw is-sistema. Jekk il-persuni ma jkollhomx raġuni eh, valida għal xiex jitolbu għazil fl-Europa l rridu jintbatu l-ura. Rridu nizguraw u koll illi min għassam assam il-rikedenti tal-azil fil-pajizi assamhom kif suppost Eh, rridu nitrattaw din il-kustjoni kif suppost il-kas ta' Turkija per eżempju, illi ra diversi tal-biet ta' rikjedenti tal-azili ġew rifjutati. Din il-kustjoni kol tiġi trattata kif suppost u rridu nitrattaw l-aktar il-kwistjoni uh, ta' rikidenti tal-azil mill-Afrika u mill-Fant Nofsani. Barra minnek rridu nofru l-protezzjoni li hemm bżonn u ma rridux neskluduhom kompletament kif jgħidu l-estrem eh, l-estrem eh, Socialisti Democratici la parola all'onorevole Pittella. L-estrem Lamini. Grazzi ħafna issa fissem l snd l-Onorevoli Pittella. Grazzi ħafna lill presidenza Latvjana għal ħidma tagħhom. Illum jiena sinċerament xtaqt nitkellem iktar xtaqt li stajt nitkellem fuq eh, il eżitu aħari ta' situazzjoni tal-Greċja, pero ma nistawx, għax għadna qed nitkellmu bil-jekk u mhux eh, jekk. Fil-fatt fi frar li għadda bħal donnu kien hemm xaqta tama. U anka tnejn li għadda bħal donnu eh, konna ser naslu ximkien iżda xorta waħda għadna ma wasalniex nisma smajt ħafna u koll mill-IMF, rappresentanti tal-IMF u anka eh, persuni tal-lemin eh, jitkelmu kontra dan il-ftejm u jidispeċina ħafna li nisma eh, persuni intelligenti bħal l-Onorevoli Weber illi jgħidu illi il-Greċa għanda bżon tipproponi aktar affarijiet. Le, bizzejet ġi propost, il-Greċa irridu narfu, illi irnex, illi ħadmet b'motaqli. Jekk il-ftejn jeżisti, għax qed nistennew, nistennewx, qed nistennew jina naħseb illi ser naqgħu fir-redikolu illi għal xi punt perċentwal tal taxxi li għandhom jinġabru qed inpoġġu fil-riskju l-istess ġejjieni ta' zona euro. Din xloba i. Jekk hawn xi ħadd illi rrid joqgħod ikaxkar saqajh u dejjem eh, eh, tawwa l-affarijiet biex ikompli jumi eh, jagħmel umiljazzjoni lill-poplu Grek, allura jiena naħseb illi mixin f'direzzjoni ħażina. Għawek mhux qed nistaqsu lil narwieħna jekk il-gvern ta' Tsipras għandu u xqed jagħmel tajjeb jew le, hawnhekk qed nittrattaw fuq is-salvazzjoni tal-istess Greċa u taż-żona euro il-diversi laqat ta' natura teknika ikomplu jisqu fuq il-periklu li tista' toffri meta l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea tkun burokratika iżejjed. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju Timmermans tal-diskors sot b'saħħtu tiegħu li għadu kif għamel issa Iżda sfortunatament dan l-ispirtu ta' solidarjetà ma rajniex bil-Kunsill għaliex minn banda hemm ċerta pajjiżi bħall-Italja li qed jagħmlu l-almu tagħhom sabiex isalvaw il-ħajjiet fil-Mediterran. U mill-banda l-oħra hemm stati membri bħal l-Ungerija illi qed ikomplu jtellgħu ħitan biex jipproteġu rwieħhom mill-immigranti. U ikolli ngħid li dan tassew qabadni eh, dispjaċir partikolarment meta il- l-Ungerija kienet il-pajjiż li esperjenzat il-portira tal-ħadit. L-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea kienet tajba. U parti minna pal donu qed jaċċettawa l-istati membri iwa qbilna fuq l-40,000 immigrant li ħanilqaw fl-Ewropa naqblu kol mal-hotspots li ser jiġu stabiliti iżda ma nistawx noqogħdu nidħlu unfittxu uh, bej eh, xaraw laġina hemm min qal illi jaqbel li għanna nofru solidarieta iżda ma jaqblux ma ċerta mekanizmi. Dan xi fisser dan kollu? Spiegaw li m'għandux ikun hemm mekkanizmi obbligatorji. Spjegaw li xi fisser dan kollu fil-verità, fil-prattika. Partikolarment meta qed nittrattaw suġġett ta' tant importanza kif nistgħu noqogħdu nintilfu fil-klim. Ħanqogħdu nintilfu fil-klim jew ħa nużaw ser naqna nihdu azzjoni. Irridu nuru li aħna Ewropa valida, għaliex qed nibżaw u nilmentaw mill-fatt illi qed e, ikunem iktar populizmu fl-Unjoni Ewropea. Il-populizmu jeżisti minħabba l-fat illi aħna mannix bizzejet kuraċ. Jekk Orban jagħmel dak li jagħmel, jekk stat jiġilet kontra stat ieħor huwa proprju li l-Unjoni Ewropea tippermetti dan kollu. Jekk tittieħed deċiżjoni eh, tal fil-dan il-Kunsill Ewropew dan kollu jieqaf għalhekk aħna rridu nsemmaw leħinna. F'dan il-Parlament Ewropew bl ta' ċerta persuni anka fuq dan is-suġġett appunto dan il-Parlament Ewropew wera illi jixtieq jaġixxi jaġixxi ta' malajru jiena fuq dan inkompli nisħaq. Grazzi ħafna. Fissem l-ICR l honorable Kamal. Grazzi ħafna. Jina nixtieq nirringrazzja l presidenza Latvjana għal ħidma tagħkom. Dinja fil-fatt l-aħħar sessjoni taħt il-presidenza tagħkom. Waħda mill-problemi li xej xekken il-kompetittività fl-Unjoni Ewropea hija għaliex bħal donnu qed nipproponu aktar Ewropa permezz ta' aktar regolamentazzjoni. Meta ħan waqfu din il-burokrazija e, li teżisti biex il-kumpaniji jkunu jiġu aġevolati e, soluzzjoni hija mhux iktar burokrazija. Eh, ejja nqisu li għanna pazjent din hija l-ekonomija Grega u kull darba flok ma eh, ntuħ il-mediċina biex nfejquh nofluru bħal eh, plaster sabiex natulu l-ferita, iżda dan mhux bizzejet u mbagħad terġa' taffaċċa il-problema wara ftit żmien. Eh, u dan ħajkompli jirrepeti ruħu ma' kull eh, kriżi greka. Jekk nilħu ftejm propju għadaw pitata. Ser kem ser indumu, sa kem ma nerġaw eh, nsibu għoddimna din il-kwistjoni tiġi trattata. Il-pajizi ta' tramuntana ta' zona euro iħossu il iwa jixtuq jajnu l Greċa, pero lanqas ma jixtuq jikkastigaw l persuni jissu it-taxxi il-gvern Grek irrit jagħmel l-almu tiegħu, irrit jilha ir-rwol tiegħu u jerfa' r-responsabbiltajiet tiegħu bħalma qalu gruppi politiċi oħrajn. Ma nistgħux inkomplu noffru il-plasters eh, biex nagħtu l-ferita bħas-soltu. Jekk inqisu mbagħad il-kriżi fil-Mediterran, m'hemmx soluzzjonijiet faċli ma nistawx inwaqfu lil kulħadd milli jidħol iżda fl-istess waqt ma nistawx nilqgħu lil kulħadd. Irridu uh, jekk inkomplu niprovdu il-dajes, se inkomplu nħedġu dan il-qsim tal-Mediterran. Irridu namlu l-almutana biex iva niproċessaw ċert applikazzjonijiet u nerġaw nirritornaw persuni li mandomx id-dritt li jidħlu fl-Unjoni Ewropea. Iżda fil-waqt li huwa minnu li ċerta stati membri jistgħu jagħmlu ah-, aħjar u iktar, però din il- dan il-programm eh, mwassal u propost mill-Kummissjoni mhux qed jgħin. Flok pajizi u statu membri li jgħinu l-xulxin, għanna statu membri jgħet ġildu kontra l-xulxin. Ejja, ninaqdu l-kol fl-imkien, nejnu l-dawn l-persuni li ġej minn pajizi li għaddijin minn fazit eh, ta' diffikultà. Unwaqfu il-persuni, il-traffikanti ta' dawn il-persuni. Ma komplux intaffu l-problema l-issa li ser terġa titfaċċa aktar l-qoddimi. Il-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni huwa l-prinċipju li għanna naħdmu fuqu. U dan irrid isir u dan qed narawh mid-diversi elezzjonijiet f'kull stat membru. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli taħdem kif ħadmet iżda trid tinbidel. Jiġifieri, hekk kif ġara fil-Renju Unit, Is-swiex bħala l-fat illi il-Renju Unit qed eh, jgħid illi ma jishtiqx jgħin f'din il-problema. Iżda forsi dan huwa mezz kif nistgħu naffaċċaw aħjar l-isfidi, l-isfidi li jeżistu fil-frontieri tagħna. Għaliex dawn l-isfidi fil-frontieri tagħna huma wkoll l sfidi li jeżistu l lin mill-frontieri tagħna. Grazzi ħafna għall-Aldem l-Onorevoli Verhofstadt. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid lil eh, Sur Timmermans illi jiena ħsibtu seri kantalna dik id-diska ta', dak il-kantant illi wasem ma' ma' milx dan sfortunatament. Ma dana kollu naqbel mal-proposti illi huwa ressaq, eh, ressa. Pero importanti li aħna nkunu konsistenti. U dak li qed naraw fl-Ungerija huwa skandlu, dan semmiħan kall onorevoli Pittella, dan imur l-in mill-akki komunitarju, imur in mill-approċ komunu, l-approċ solidali illi tant id u għawek fil-Parlament Ewropew. Għalek jiena nittama illi fil-ġranet li jmiss il-Kommissjoni Ewropea tejt ċaru bla li dak li qed jagħmel is-Sur Orban huwa kompletament kontra l-ispirtu ta' l-Unjoni Ewropea. It-tieni punt tiegħi jorbot mal-Greċja, naħseb illi ser kolna ftehim, ma naħsibx li hemm mas l-oħra fil-verità milli li kolna ftehim, u dan għaliex jekk ikun hemm Grexit din tista' tkun l-ar ħaġa tkun l-ar ħaġa għal kulħadd, mhux biss għall Griki illi jaraw tnaqis ta' 30 u 40 fil-mija tal-valur eh, tal-munita tagħhom iżda ukoll eh, ikun taħsara għalina. U ma ninsewx illi l-żona eh, euro miex bħal xi festin illi tmur u titlaq meta trid għalih le Irridu nizguraw illi il soluzzjoni illi insibu tkun soluzzjoni tajba u dejjema qed nitkellmu fuq 7 biljun euro. U rridu naraw kif ser nerġgħu niġbru lura dawn is-7 biljun euro tat-tieni pakkett. U kważi kulħadd qed jaqbel illi ser jkunu qed niddiskutu minn hawn ftit ieħor it-tielet pakkett. Però hemm bżonn li nsibu soluzzjoni fundamentali, għax din miex soluzzjoni fundamentali. Soluzzjoni fundamentali hija bbażata fuq l-ewwel il-fatt illi fil-Greċja tieqaf il-korruzzjoni li teżisti, il-fatt illi settur pubbliku eh, qed joffri ċerta servizzi uh, kif mhux suppost irridu imbidlu s-sistema fil-Greċja. Il-sistema li qed taħdem u din ma mhux qed issir, da mhux qed issir. Barra minn hekk hemm bżonn soluzzjoni strutturali għaddejn fl-Ewropa. Jiena naħseb li kien ikun aħjar kieku il-Greċja bdiet tlet snin ilu bil-fond ta' redenzjoni. Iżda da ma sarx u issa qed nitrattaw bil eh, din is-sitwazzjoni li għandna, eh, is-sitwazzjoni tal-Greċċa. Għaliex eh, aħna nixtieq nkunu nafu għaliex dan ma sarx fil-passat wara kollox diversi stati membri kellhom ċerta problemi iżda aħna ma ġejniex trattati b'dan il-mod. Issa rigward il- uh, rapport tal-ħames presidenti li tkellem dwar sur Timmermans, naħseb li dinija inizjattiva tajba ħafna, mhijiex kompleta, iżda u hija bażi eċċellenti. Eh, punt ta' tluq tajb ħafna. U biex tenejt oħra, aziz kollegi, qed ngħidha direttament lis sur Weber u lis sur Pittella. Daqs erba jew ħames sija toħra ser nivutaw fuq rapport ta' Sinjura Beresh. Il-rapport ta' Sinjura Beresh anqas għandu ambizzjoni u viżjoni daqs il-Five Presidents Report. Xejn xilna namlu, Għan votaw fuq rapport il-anqas bis qed jitratta dak li għandu jitratta. Honorable eh, Onorevoli Webber, naf kif jaħdmu l-affarijiet, tom, eh, ħat uh, tajdunna li dan kien inizjat li dan huwa rapport fuq inizjattiva uh, propria, kollina nammetti li dan il-rapport, rajt rapporti, mux tajbin, ma dan mux bizbihnet lanqas. Irridu nejdu illi huwa kompletament inutli u din ser nejda lil kollegi kollha partikolarment lil PPE e, illi issa nivvotaw fuq rapport illi ilnu li eh, ġi eliminat għaliex issa hemm proposta aktar intelligenti mill-Kummissjoni minnaħa tal-Juncker. Grazzi ħafna għal eh, ħodor eh, l-Onorevoli Papa, Papa Dimulis. Grazzi ħafna, Sur President. It-tnejn li għadda rajna smajna stqarrijiet illi bħal donnom tawna uh, tama li ser ikunem soluzzjoni, ser naslu għal soluzzjoni. Eh, kummissjoni dan is-summit kellu eh, kellu ku wieħed pozittiv u kulħadd għal li konna wasalna biex naslu għal ftehim. Iżda mbagħad rajna illi kien hemm l u ċerta gvernijiet konservattivi illi ma xtaqux illi naslu għal ftehim. Anka jekk dan kien ta' interess kemm għal Greċja kif ukoll għall unjoni Ewropea. Iżda nafu li l-IMF u dawn ċerta gvernijiet iridu jumiljaw lil Greċja u m'għandhomx għal qalbhom dan il ftejim irridu jistaqsu jekk il-Greċja jekk iridu jaraw jekk il-Greċja u xed tirrispetta r-regoli u id-demokrazija u flimkien ma' servizzi tal-Kummissjoni rnexxilna naslu għal proposta illi tiżgura li kunem finanzjament kif suppost ta' servizzi pubbliċi u anka eh, ta' kif nindirizzaw is-surplus u illi tipproponi diversi mezzi ta' kif niġildu il-klientel il eh, li teżisti anka il-burokrazija li teżisti u anka Eh, l-affarijiet skandalużi pal per eżempju l ta' tartirar ta' 45 sena illi kienet teżisti. Fil- fil għal xiren ta' snin il-Gregi futaw għal dan. Jiġifieri il-problema miex sempliċement tal-gvern Tsipras. Bżonn li naħdmu l-kol flimkien ħalli il-kelma Grexit tiġi eliminata minn fuq fom kulħadd u sabiex il-Gregi u l-Greċja jerġaw eh, jerġaw jaqbdu fuq it-triq tajba ja ma noqogħdux ninħbew wara subajna. Flimkien ma' Trojka li eh, ta' l-Unjoni Ewropea ser jiġu rispettati. Rajna tnaqis la 30% fis-salarji u meta kien hemm ukoll eh, reċessjoni ta' 25% fil-Greċja meta rajna wkoll il-dejn jitla għal 180% tal-GDP Grek Allura Iva, hemm bżonn illi nerġaw lura għal pjan sostenibli għal ġejjini. Aħna ressaqna proposti u u għal kem l-IMF għettejt illi aħna maħnix kontenti bizzejet għalix ser hemm iktar taxxi illi jitpoġġew fuq dawk li għandhom tħul il-fuq minn 50.000 euro uh, fis-sena U meta wieħed qis illi dan huwa qed nitkellmu fuq pajjiż illi eh, fihem ħafna persuni qiegħda, allura wieħed ma jasal konklużjoni illi rridu naqblu ma' soluzzjoni illi tinsab hemm, illi teżisti u bla dubju fid-dawl ta' diskussjonijiet ta' tnejn li għadda nitlob lis sur Timmermans sabiex ikompli jaħdem fuq dan fuq din is-soluzzjoni l-IMF fl-aħħar wara kollox m'għandix tkun fil-qalba tal-attività tal-Unjoni Ewropea. Ejja nirrispettaw id-demokrazija. Il-Greċja u l-Grigi lesti li jkoperaw u iżda il-Grigi mhux ser ikomplu jaċċettaw din l-umiljazzjoni għal eh, Sur President, signori kollegi, l-ingredienti eh, għanħroċ mill-krisi tal-Greċja nafum. L-ewwel net reformi strutturali eh, biex il-Greċja terġa' tqum fuq saqajja. U qed nitkellem hawnhekk partikolarment dwar fiskalità eh, li tkun tajba favur l-ambjent, favur is-soċjetà u biex din tkun sostenibli irridu nħarsu drittijiet ta' dawk liktar fil-prekarjetà, liktar dajfa. L-ewwel nett nibdew billi innaqsu eh, in-nifqa fuq eh, diviża li kolli ngħid fortunatament li tagħmel mill-Greċja xi ħaġa pajjiż li jappoġġa l-iktar eh, lin-NATO il-gvern Grek illi ġi elette Iva, wera ruħu li impenja ruħu, ma tart eh, wis eh, naħsbu li irridu nifirħu l-Komissjoni li sorti Mermans li huma impenjaw ruħhom eh, u naħseb li l-pjan Juncker għanna għandu jkun indirizzat partikolarment għal pajjiżi bħal Greċja li huma l-iktar fil-bżonn. Irridu naraw x'kan nagħmlu biex id-dejn Grek huwa ikun wieħed sostenibbli, kien insostenibbli fl-2010, insostenibbli fl-2012 u wara l-miżuri strutturali li ġew imposti fuq il-poplu Grek m'għamlu xejn ħlief komplew jiggravaw l-affarijiet. Ġifieri ma bidel xejn ma nafx, naħseb dak li qed naraw hija inkompetenza ekonomika grassa jew nkella eh, realtà jew nkella mm, viżjoni maqtuha kompletament mir-realtà. Ġifieri eh, il-kredituri eh, li dejjem kienu responsabbli qed inħallu hemmhekk jadduha franka. Ġifieri irridu tassew nagħmlu xi ħaġa Einstein kien jgħid illi l-ġen huwa illi tagħmel u terġa' tagħmel u terġa' tagħmel li se sħaġa billi tikseb tittaman se li tikseb riżultati differenti. Nittama illi il-ġen u fuq naħlu sens komuni fl-aħħar mill-aħħar jerbħu biex insibu soluzzjoni. Imma mhux illi naraw illi l għala istituzzjonijiet anki il-Bank Centrali Ewropew jixtiequ jixtiequ l-falliment tal-Greċja nafu nafu dan għaliex għalhuli bil-fom jena għalhekk nittama illi l-alternativi politiċi illi jiddemarkaw jirne xielom jaddu il-messaġġ tagħhom imma naħseb illi ma nistgħux għal għaliex dawn joffru soluzzjoni forsi differenti eh, nirrifjutawhom ma nisgħu nkella nistigmatizzawhom, eh, naħseb eh, irridu narfu illi għaw ħut fis-sala illi dan propju xogħolhom illi stigmatizzaw l-oħrajn u li tfon fil-ġem, grazzi. Għal-grupp Ewropa tal-demokrazija diretta u l ħelsien is-sur Iva, fl-axar elezzjonijiet, eh, maħna konna jisna mġienen meta tkellimna dwar, eh, anzi, għalluna liħna mġienen li nitkellmu dwar Armata Ewropea, u sa nisimaw s-sur eh, Timmermans isemmi propju Armata Ewropea. Allora, grazzi, grazzi tal-li għettejdenna dan qabel referendum f'pajzijen, għasepu għacħar li t-tilet l-iktar punt, punti l-iktar importanti huwa kif ħan indirizzaw il-migrazzjoni, it-TTIP u il-Greċja. Dawn it-tlet punti l tal tal-Kunsell. l ewel net nafu li kien hemm numru ta' rappreżentanti mir-Renju Unit ma setawx ikunu hawnhekk minħabba il-kaos kieħ li nqala f'Kale kien hemm ħafna migranti li tippruvaw jerkbu fuq trakkijiet biex jaslu fir-Renju Unit, u għalhekk kellhom u eh, il-kanal ehm, U nafu illi ehm, miljoni, miljoni sħax ta' nies illi qed jippruvaw jilħu ehm, il-pajjiżi tagħna hemm xi nofs miljun oħra li qed jippruvaw jaqsmu mill-Afrika. Il-problema hija illi ma nafux, ma nistgħux nittraċċaw dawn in-nies, nafu illi lajt qed jużaw din is-sitwazzjoni kaotika biex eh, idaħlu l-ideoloġija tagħhom eh, u naħseb illi dan jitrasforma dan l-attak illi nafu illi hija temmek iktar imminenti. Sur Timmermans, jien għandi suġġeriment, suġġeriment aħjar l-idea hija eh, ring ring tal-azzar bħal l-Awstralja illi jindirizza darba l-dem il-problema, mux noqdu netkemmu fuq eh, soft power, issa fuq it-TTIP, nafu l-koll kif intom ġibtu ruħkom eh, qabel ikkanċallajtu eh, il-vot fuq TTIP. U intom injorajtu miljoni ta' ċittadini madwar l-Europa interessi leġittimi ta' ċittadini tagħna. TTIP u skandlu skandlu eh, kummerċali li eh, ġib fi xejn l-imprizi jizar l-bdiewa tagħna u jagħti vantaġġi lill-kumpaniji kbar huwa lobby għall-industrija. m 30,000 lobbyista għawnek 40 l-kull MP. Hemm iktar lobbyista għawnek mill-li hemm f'Washington DC. U allura mija l-ebda sorpriża il l komissjoni u l-grupp il-kbar għawnek jappoġġjaw il-TTIP. In-nies huma imħasba u konċernati. allora irridu impoġġu um, fil-ġemp id-diviżjonijiet tagħna u nagħmlu servizz um, li fl-aħħar mill-aħħar qalbit mur għannies tal-Greċja illi ftaqru minħabba l-Unjoni qed naraw il benjena ta' demokrazija eh, bombardjata mill-kapijiet Ewropej tassew sitwazzjoni deprimenti. Allora ejja ninġabru fl-imkien u napoġġjaw il-poplu Grek. Per correttezza di informazione, biex nejdu l-affarijiet kif suppost il-President Schulz id-deċida illi posponi l-votazzjoni u il-membri pala prezenti fis sessjoni plenarja qablu. Jiġifieri l-votazzjoni ma tħassritx u laqas id-diskussjoni ma tħassret, sempliċement ġew posposti. Issa għall-INF l-Sinjura Le Pen. Iva, sur eh, Presidente, jina sepet fl ewwel linja imma Le, e, demokrazija sfortunatament e, e, dbati biex timxi u dim Eva hemm ħames siġijiet vojta ma insomma hawnhekk meta nitkellmu fuq l-unità demokrazija nsibu soluzzjoni fl-aħħar mill-aħħar qed naraw diskriminazzjoni tassew tal-waxa. Signori deputati, eh, negozjati eh, mal-Greċja eh, kienu feroċi, nafu li maħallejna <laughs> maħallejna l-lok għalxejn l-Gregi nafu li r tal-vet għatlet il-poplu Grek e finanzjament ma jistax isir jew illi iwassal għal-mewt il-pajis Grek għandu dejn ta' 180% ta' daqs tal-prodott gross domestiku. Imma jena naħseb illi bil-mizuri illi qed adottaw qed waslu għal l-istess kevitu minħabba dan id-dejn mhux qed qajmu um, mhux qed qajmu uh, il-poplu fuq naħseb jiena um, u um, regressjoni li qed nagħmlu bħal dik li rajna fl-modi eh, aħna eh, il-famuż dokument il-mekanizmu uniku ta' rizoluzzjoni li votajna fl-2014 ittamajna illi illi eh, nejnu il-Greċja ma kontu tafu illi kena ħajkunem Eh, sekwestru mm, tal-flus, mm, tal-kontijiet iktar minn mm, mit-telf, tafu illi eh, kienem ma nafx forsi jumbat proposta illi ħat id-dajjef naqra l-kombis l-artiklu 6 l-ammont il-mit-telf ħavi jieħu rendi kont tal-evalwazzjonijiet bankari favur l-Unjoni Monetarja. Imma dan ma sarx, imma dan mhux ħajsir qabel it-tleta tal-ulju tal-2020 sakemm ma jkunx hemm il-bżonn ta' azzjoni qabel naħsbu li din hija regola tirannika stupida, speċjalment meta wieħed jifhem il-manuvri illi qed għetiwet u il-kapijiet Ewropej għawnek Intom eh, votajtu dan it-test biex taħbu illi ħat espropriaw ħat nezzaw lil dawn in-nies minn flusom. U allura naħseb illi wasal iż-żmien illi nduru għad demokrazija u biex kull poplu eh, natuħ lura in-nazzjon tiegħu.